A warm welcome, uh, dear colleagues. Uh... Nilqawkom eżis kollegi, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, eżis kommissarju, sur Tvetanov, Sintku Shahin, anke is-sur Felipe Gonzales Morales u il-Ministru Berner ukoll nilqaw lill presidenza Bulgara magħna illum. Yes nilqaw ukoll l mistiedna distinti li għandna magħna. Nilqawkom f'dan il-Parlament Ewropew u f'dan il-Kumitat Libe aħna f'dan il-Kumitat niddiskutu affarijiet eh, sensittivi u dan huwa wieħed minnhom. Il-laqa interparlamentari fuq il-metodi legali għall-integrazzjoni u l-immigrazzjoni. Nilqawkom mana. Et nieħdu gost ukoll naraw li mana għandna 39 membri tal-Parlamenti Nazzjonali minn 16 stat membru differenti u pajjiż tal-Zona Ekonomika Ewropea din hija indikazzjoni ċara tal-interess li għanna li hawn f'dan is-suġġett. Għanna u kol maħna zewċ gruppi ta' vizitaturi mill gambia u mit-Turkija L-iskambju bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali fuq l-alternattivi legali għall-immigrazzjoni huwa suġġett relevanti u attwali. Din hija diskussjoni politika li qed isseħħ f'bosta stati membri hawnhekk fl-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin naħdmu fuq din il-kwistjoni iżda dan ma jfisser xejn jekk ma ma jkollniex diskussjoni mal-Istati membri. Għalhekk il-laqan tal-parlamentari tal-lum toffri opportunità unika lil membri parlamentari fuq livell nazzjonali u Ewropew biex ikun hemm skambju mal-istituzzjonijiet Ewropej, entitajiet u aġenziji intergovernattivi, gvernijiet lokali u think tanks ukoll nkunu nistgħu nħarsu lejn ir-rispons Ewropew għall-isfida migratorja. Kif ġie stipulat fil-Aġenda Ewropea għal-Migrazzjoni għal din ir-raġuni jiena qed nieħu gost li għandna manna l-Kummissarju Avramopoulos. Dan kien ibbażat fuq l-erba' pilastri għal ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni. Kienet l-aġenda tal-Kummissjoni għall-Unjoni Ewropea li tinkludi proposti għal ġrida kontra l-migrazzjoni irregolari, it-tisħiħ tal-ġestjoni tal-frontieri, it-tisħiħ tal-politika komuni tal-azil u it-tnedija ta' politika ġdida fuq il-migrazzjoni legali. Irridu naraw ukoll xi ksibna fil-prattika. Il-Parlament Ewropew min-naħa tiegħu u anke hawnhekk fil-Kumitat Libri ħadna pożizzjoni komprensiva fir-riżoluzzjoni ta' 12 ta' April tal-2016 fir-rigward ta' sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' politika olistika Ewropea l-migrazzjoni. L-Unjoni Ewropea m'għandix tinsa perspettivi fuq terminu twil ta' żmien fir-rigward tal-migrazzjoni, mod partikolari fil-dawl tal-evoluzzjoni demografika li qed tixjih u l-attivitajiet ekonomiċi Miżuri ta' emerġenza m'għandhomx jostakolaw l-ħtieġ li noħolqu alternattivi legali għal migrazzjoni li nżviluppaw migrazzjoni għax-xogħol u niffaċilitaw l-integrazzjoni li l-koll nitkellmu dwarha biex nkunu nistgħu niġġestjonaw il-mobilità tal-bniedem b'mod sostenibbli. Din ir-riżoluzzjoni hija tatina tagħti direzzjoni l-Parlament Ewropew fin-negozjati attwali r-riforma tal-sistema Ewropea għal azil mod partikolari għal ta' interess partikolari li jnallum il-proposta revizjoni tal-iskema tal-Karta Blu. Din hija xi ħaġa appoġġjata ħafna dan il-Parlament u appoġġjata wkoll fil-Kummissjoni għaliex hija huwa eżempju fejn hemm pro bosta problemi fl-istati membri din hija xi ħaġa simbolika ta' kemm mux qed namlu progress fuq dawn l-innovazzjonijiet u l-alternattivi legali. Għalek il-mistoqsija i. L-Aġenda Ewropea dwar l-immigrazzjoni tat riżultati f'dak l-għandu xaqsam alternattivi legali u integrazzjoni aħjar għal benefiċċju ta' dawk l-immigranti u anke tal-pajjiż li jospitawhom. U x'qed jiġri b'dawn l-alternattivi legali li nitkellmu ħafna dwarhom? Flima pozizjoni tinsab din il-politika ġdida tal-migrazzjoni legali u l-Unjoni Ewropea qed tappoġġa miżur ta' integrazzjoni mal-Istati membri. Istat qed nistednukom biex forsi nwieġbu dawn il-mistoqsijiet u ta' pjaċir li niftaħ dan niftaħ din il-laqa ma' Sur Zvetanov li huwa il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Interni u l-Ordni Pubblika u nistiednu hawnhekk biex jindirizza l-udjenza. Sur Zvetanov, jek joġbok, tista' tagħmel l-intervent tiegħek u nirringrazzjawk tal-li qiegħed magħna. Grazzi tassew, Sur President tal-Komitat Libe. Eżis parteċipanti f'din il-laqa interparlamentari tal-lum nixtieq nirringrazzjakom il-koll tal-isforzi tagħkom sabiex is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea tmur lura għan-normal fil-qasam tal-migrazzjoni. Niftakru x'ġara fl-Ewropa wara l-2011 wara ir-rebbija qarbija il-gwerra tas-Sirja u il-flussi ta' migrazzjoni li rajna fl-2015. Nishtiq najdilkom kemm huwa importanti illi sentejn wara illi adottajna dan id-dokument fuq il-politika ta' migrazzjoni fit-13 ta' Mejju tal-2015 huwa ta' rilevanza importanti li qed niddiskutu miżuri fuq livell Ewropew biex nindirizzaw l-immigrazzjoni. Nixtieq nappoġġa dak li qal is-Sur Moraes. Issa wasal il-waqt li nistabilixxu alternattivi legali u insibu soluzzjonijiet xirqa għal dawn il-problemi. Apparti minn hekk, irridu wkoll nillimitaw il-migrazzjoni illegali. Nistgħu nżommu f'moħħna xe jiġri minn dawn il-pajjiżi li huma fil-frontiera ta' din l-immigrazzjoni bħat Turkija u l-Bulgarija u anke stati membri oħra. Ħafna minnhom kellhom jerfaw pis tiqil ħafna fuq spallejhom. Nixtieq naqsam dak li għamilna aħna f'dawn is-snin illi għaddew biex ikollna anke dialogu Eh, mat-Turkija. It-Turkija tikkontribwixxi sabiex ikun hemm kontroll fuq il-flussi migratorji. Il-Bulgarija u t-Turkija jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex jiġġestjonaw il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Issa, qed nistennew li titkompla il-ħidma fuq dossier soħra leġislattivi. Fostom proposti għal alternativi legali fl-Unjoni Ewropea nixtieq poġġa dak li qal is-Sur Moraes fuq il-karta l-blu. Dan id-dossier flimkien ma' dossier soħra ser jagħtina l-opportunità illi niġbdu ħaddiema ta' ċertu kwalità nattiraw dawn il-persuni li se jagħtu aktar valur miżjud l-Unjoni Ewropea u dan ser jgħin sabiex niġġieldu il-populizmu kollu li qed niġdu fi żminijiet tagħna. Dan il-populizmu qed ikompli dejjem jikber minħabba dawn il-flussi migratorji. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Avramopoulos għall-impenji tiegħu fil-oqsma kollha tal-politika ta' migrazzjoni. L-irwol tiegħu huwa ferm importanti Il-parlamenti nazzjonali tagħna diġà jafu illi s-sur Avramopoulos huwa lest illi jattendi għawnek fl-istati membri relevanti u anke fil-Parlament Ewropew sabiex naraw x'inhuma dawk l-alternattivi legali li jistgħu jwaslu għal prosperità fl-Unjoni Ewropea. Importanti ħafna illi nifokaw fuq il-ftehim ta' riammissjoni għaliex dan jgħin ukoll il-prevenzjoni u jgħin anke il-flussi migratorji li huma li forsi mhumiex mixtieqa. U dawn il-flussi li huma iffaċilitati mill-traffikanti dawn in-nies li jaqilaw ħafna flus. X'nista' nżid hawnhekk? Issa forsi nista' nżid xi ħaġa fir-rigward tad-diskussjoni tal-lum. Nittama li se nkunu nistgħu flimkien mas Sor Moraes u magħkom il-koll ikunu nistaw niddiskutu l-aspetti kollha ta' migrazzjoni f'Sofija fi żmien xar. Jiena konvint illi l-koll flimkien nistaw nkunu ikunu aktar f'saħħitna jekk naħdmu flimkien. Irringrazzja l sur Moraes illi qed jagħtina din l-opportunità għaliex l-isforzi tiegħu dejjem jgħinu sabiex il-kolka maħda il-kolka maħna ninaqdu flimkien. Il-migrazzjoni u dak li namlu sabiex nindirizzaw immigrazzjoni illegali se tkun waħda mill-aktar suġġetti importanti fidejja għal l-elezzjonijiet parlamentari li jmiss fl-2019. Dak kollox sur President ser niqaf hawnhekk għalissa nittama illi il-parlamenti kollha ser jipparteċipaw bisħiħ fl-avvenimenti kollha li jsiru fir-rigward tal-immigrazzjoni u nittama li se jkunu qegħdin jipparteċipaw fid-diskussjoni ta' dossiers kollha fosthom il-karta l-blu għaliex huwa importanti ħafna li nintegraw li l-baranin li diġà jinsabu fl-Ewropa. Grazzi tal-li qed tagħtini il-mikrofonu. Grazzi Sur Zvetanov. il-diskussjoni fil-Konsil tal-Affarijiet Legali Interni qed isiru bħalissa wkoll fil-Bulgarija. Ħanibdew għalhekk bl-ewwel sessjoni tagħna li ser tiffoka fuq l-alternattivi legali u l-integrazzjoni bħala parti minn dan ismiħ. U hawnhekk nixtieq nilqa' l-kellima għal din l-ewwel sessjoni tagħna il-Kummissarju Avramopoulos li ser jagħti bidu għal din l-ewwel sessjoni. Sirkollu jitlaq fl-10 kwart biex jistieħeb mal-kummissarji l-oħra fil-laqa tal-kulleġġ. Is-Sur Bernard, id-deputat ministru ta' li rappreżenta il-Presidenza Bulgara, is-Sur Felipe Gonzales Morales, il-rapporter speċjali tal-ġus mauda fuq id-drittijiet umani tal-migranti, u Fatma Xaħin li huwa istintku ta' Gaziantep illi eh, u koll jixtieq jitkellem fuq dan is-suġġett. Qabel nagħtikom dan qabel nagħtikom il-mikrofonu nixtieq ngħidilkom kif se norganizzaw id-dibattitu tal-lum u kif nistgħu tintervjenu fid-dibattitu tagħna. Ser natu l-mikrofonu lil żewġ membri tal-Parlament Nazzjonali u membru tal-Parlament Ewropew sakemm inkunu temmejna l-lista ta' kellima. Naf illi forsi din hija komplikata ma tinkwetawx. Dawk li l-membri tal-Parlament Nazzjonali li xtiequ jintervjenu nitolbuhom illi jagħmlu talba tagħhom fil-formula li għandkom qudiemkom u tatuhom lil lashers jekk mhux diġà għamiltuha din, imlu waħda minn dawn il-karti u qatuha lil lashers tagħna. Din il-lista ta' kellima ser imbagħad nformulaw bażi ta' dawn il-formuli u nittamaw li kull min jixtieq jitkellem jiena tal-opportunità li jagħmel dan. Issa wara dak il-punt ta' loġistika nagħti jista' l-mikrofonu lis sur Avramopoulos sabiex jagħti bidu għal din id-diskussjoni. Kommissarju, jekk jogħġbok. Grazzi Klod l-odwa tajba lil kulħadd eżis kollegi, ministri, sindku. Jena kontent ħafna illi jatawnek biex naqsam dan il-ħsibijiet ma'kom fuq dan din diskussjoni importanti li qed isseħ fil-Parlament. Grazzi Claude tal-istedina għal dan għal din il-laqa interparlamentari fuq l-alternativi legali u l-integrazzjoni. Dan iż-żmien ta' kriżi tar-refuġġjati emnuni mhux faċli titkellem fuq l-integrazzjoni u l-migrazzjoni legali. Ista ma nistawx ma natuwomx importanza l dawn il kustjonijiet forsi ma narawomx bħala priorità bħalissa, iżda se jkunu ta' priorità fil-futur jekk ma natux kas dawn l-affarijiet minn issa u jekk ma neħdux azzjoni b'mod immedjat. Għalhekk din il-laqa u l-preżenza tagħkom il-koll minn madwar l-Ewropa mhix biss qed issir fuqta immaturi u wkoll illi għanna l-impenn għanna l-appoċ politiku u responsabilta biex nitkelmu dwar il-migrazzjoni illegali u l-integrazzjoni. L-investiment fil-migrazzjoni illegali u l-integrazzjoni miex kwistjoni ta' karità, hija kwistjoni ta' koezjoni soċjali, kwistjoni ta' stabilità u kwistjoni ta' economics. Irridu nkunu iktar aqlin u proattivi biex nindirizzaw dawn l-sfidi u insaħħu il-politika ta' integrazzjoni fl-Ewropa. Wasal il-waqt issa illi naddu minn sistema fejn niġġestinaw l-affarijiet fi żmien ta' kriżi għal approċ iktar kostruttiv biex niġġestjonaw il-migrazzjoni. Li niskuraw li kunem mezzi legali li, jappoġġaw li appoġġaw ukoll l-integrazzjoni tal-immigranti fis soċjetajiet tagħna huma il-qafas għal dan l-approċ strutturat. Importanti u koll illi namlu distinzjoni bejn dawn il-mezzi legali differenti kisser jintqal illum, għaliex dawn il nies jistgħu jiġu b'mod legali fl-Ewropa għal raġunijiet differenti. Għalhekk il-mistoqsija hija kif ser jirnexxilna nirregolaw dawn l-sfidi legali differenti li għanna. Din l-aħħar kriżi tar-refuġġati wriet illi ma jistax ikun illi ikollna persuni li qegħdin jirriskjaw ħajjithom u jivvjaġġaw dawn, il-vjaġġi perikolużi bil-baħar jew fuq l-art meta fil-verità kull għandhom bżonn huwa protezzjoni. Ir-risistemazzjoni għandha tkun l-alternattiva preferuta li bija natu noffru dawn il-mezz legali lil rafuġġati. Mill-2015 u niftakru li dakinar l-Ewropa inħasdet u ma kellix idea kif se tkampa f'din is-sitwazzjoni l-istess ħaġa l-istati membri. Min dakinar Żewġ skemi ta' risistemizzazzjoni f'Ewropea enu bosta refuġati sabiex isibu kien f'numru ta' stati membri. Permezz ta' dawn, permezz peress li dawn l-iskemi spiċċaw issa nedejna skem oħra fl-2017 għal 50,000 persuna vulnerabli li huma għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali li tittiġi adottata u tintem sa novembru tal-2016. Għalaqna 40.000 talba minn 17 il-stat membru sissa. Il-Kommissjoni ser tipprovdi 500 miljun euro li l-Istati membri li għamlu sforzi għal lis-sistematizzazzjoni ta' dawn il-rifugġati. U dan se jiġi allokat mill-Baġit Ewropew. Apparti minn hekk, Aħna u wkoll għafas Ewropew permanenti fl-Ulju tal-2016 sabiex ikun hemm koordinazzjoni tal-isforzi Ewropej fuq pjan ta' żmien twil u sabiex nistabilixxu proċedura maquda anke kriterji komuni. Dan din hija parti essenzjali tar-riforma tal-sistema komuni tal-azil naqblu u koll li kunem regoli armonizzati sabiex nifaċilitaw l-integrazzjoni soċjoekonomika tar-refuġjati. U mill-najr ftejm fuq Dublin u fuq solidarjetà, aħna ma jistax ikollna politika ta' migrazzjoni sostenibli għal futur. Jiena ser naħdem mal-Presidenza Bulgara u mal-membri ta' din il-Kamra sabiex nilħu ftejm u nixtieq ukoll infaħħar il-Gvern Bulgaru talli qed jieħu dan l-impenn sabiex dawn il fals jitmexxew il qoddim Fl-istess waqt, fil-waqt li nafu illi iktar minn 60 miljun ruħ jinsabu spostati madwar id-dinja, aktar minn 250 miljun qegħdin jitċaqilqu jivvjaġġaw għal raġunijiet oħra edin nejxu fera ta' mobilta umana. L-istoriċi tal-futur eksa li klassifika waħdan is-seklu irridu naħdmu aħjar biex niġġestjonaw aħjar din il-mobilità. L-Ewropa se teħtieġ il-migranti fil-futur, l-Ewropa huwa kontinent li qed jixxih. Se nkomplu ninvestu aħna diġà fil fil-ħaddiema tagħna, iżda rridu narfu l-fatt illi l-Ewropa ser taħtieġ li tattira iktar ħaddiema minn barra minn barra l-Ewropa. Biex anke nixprunaw il-kompetittività Ewropea. Fl-2016 il-Kommissjoni suġġeriet li anke insaħħu is-sistema tal-karta l-blu. Iż-żieda fix-xogħol u n-nuqqas ta' ħiliet fl-Ewropa jindikaw l-ħtieġa ċara ta' titjib li, li intejbu kif tider l-Unjoni Ewropea lil baranin sabiex anke inħajru il dawn il-ħaddiema jiġu fl-Ewropa. L-ammont ta' karti blu Ewropej u permessi nazzjonali għal ħaddiema bħiliet speċifiċi fl-Unjoni Ewropea huma iktar baxxi minn pajjiżi oħra li huma kompetituri tagħna fosthom l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja. Din ir-reviżjoni għandha lan li tindirizza dawn in-nuqqasijiet billi din l-iskema tkun iktar attraenti u ttejjeb ukoll id-dritti tas soċjetà magħha. Aħna ma rridux ngħidu lill-istati membri kemm għandhom jieħdu ħaddiema ta' ħajli speċifiċi dan ma nistawx nagħmluh u lanqas irridu ngħidu lil min iħaddem jew l-iswiq tax-xogħol kemm se jkollhom bżonn ħaddiema barranin, dan ma nistawx nagħmluh. Iżda irridu li din is-sistema tkun iktar attraenti, flessibbli u anke mobbli. Napprezza l-appoġġ tal-Parlament Ewropew Mod partikolari il-ħabib tiegħi Claude fuq dan il-fajl. Nittama illi nilħu kompromess ambizzjuż qabel ġunju u nserraħ fuq il-presidenza bulgara sabiex namlu progress. Il-migrazzjoni illegali mhix biss kustjoni ta' dawk li għandhom ħiliet speċifiċi, Għalhekk aħna nedejna fitness check fuq il-leġiżlazzjoni tal-migrazzjoni legali fuq livell Ewropew li qed nikkonsultaw dwarha magħkom ukoll u se niffinalizzawha din is-sena stess. Jena kontent bl-interess li intwera mill-partit kollha interessati aħna bħalissa qegħdin nanalizzaw il-feedback li jirċevejna. Immigrazzjoni legalija u koll aspett importanti ħafna f'relazzjonijiet tagħna u pajjiżi oħra fir-rigward tal-ġestjoni ta' migrazzjoni u għalhekk aħna bħalissa qegħdin naħdmu mal-Istati Membri sabiex niżviluppaw proġetti pilota għal migrazzjoni eh, politika ma' ċertu pajjiżi terzi. Fl-aħħar Kustjoni oħra li mhux dejjem tingħata importanza hija l-kustjoni tal-integrazzjoni li se tiġi diskussa llum. L-integrazzjoni soċjo-ekonomika ta' dawk kollha li għandhom id-dritt li jibqgħu fl-Ewropa huwa kruċjali għal koeżjoni tas-soċjetajiet tagħna. Il-migrazzjoni, il-politika ta' migrazzjoni u l-azil tista' tkun ta' suċċess jekk l-integrazzjoni tal-migranti tkun ta' suċċess ukoll. Ista hemm bżonn ta' approċċ komplet. U għalhekk aħna inkludejna s-settur privat u l-imsieħba soċjali u ekonomiċi sabiex insaħħu dawn l-inizjattivi fosthom il-ħaddiema min ħaddem u imsieħba oħrajn. Kollegi, sinjuri, għanna din it-tiqat opportunità. Għanna għanna situazzjoni differenti minn dik ta' sentejn ilu, is-situazzjoni hija iktar stabli u tinsab taħt kontroll, għalkemm irridu naħdmu b'kawtela. Irridu issa nħarsu lejn il-futur u naħdmu baqal b'ambizzjoni biex infasslu politika ta' migrazzjoni li tkun xerqa għal-futur il immigrazzjoni legali jekk insaħħu dan kollu huma parti importanti mill-puzzle iktar kbira. Kaċċi ta' sew li tatuna l-opportunità li naqsam l-ħsibijiet tiegħi magħkom u nawguralkom diskussjoni interessanti għallum u selħu magħkom fuq l-appoġġ li tistgħu tissibu minn fil-futur. Grazzi ta' sew, Kummissarju. Naf li se jkollok tattendi il-laqda l-kolleġġ, iżda ser iżżomm kuntatt anke mal-Parlament Nazzjonali u tisma' dak li għandhom xajdu fuq dan is-suġġetti importanti. Grazzi tassew għal din introduzzjoni Kollegi, issa ser nisimgħu Mr. Berner il-deputat ministru ta' l-affarijiet interni fil-Presidenza Bulgara. Dawn is-sitxur ġejjin se jkunu ebsin naħseb l-aktar li kellna files fil-qasam tagħna f'presidenza waħda mhux ma rridx nagħmilek iktar pressjoni, imma dan huwa numru kbir ta' files, 40% huma fil-qasam tagħna fosthom suġġetti sensittivi. Nilqawk li qiegħed magħna u grazzi lis sur Zvetanov għal din introduzzjoni pożittiva. Lesti nisimgħu issa id-diskors tiegħek. Благодаря. Уважаемый господин Муареш, Grazzi ħafna Sur Morais, Sur Sultanov, Kummissarju Avramopoulos, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, membri tal-Parlament Ewropew. Ringrazzjakom ta' din l-istadina li għamiltu li biex nipparteċipa f'din il-laqa interparlamentari. U għanur kbira li li għet nirreprezenta il-President, il-Parlament, skużawni, tal-Bulgarija f'din il-laqa. Il-ħtieġa tal-ġestjoni effettiva tal-proċess migratorju in ġenerali verament kienu punti illi inataw priorità fuq l-Aġenda Ewropea Waħna aħna rajna illi ġestjoni komprensiva tal-immigrazzjoni waslet għal ħtieġa li jittieħdu miżuri fuq l-immigrazzjoni illegali, ġlida kontra traffikar tal-bnedmin, kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi kif ukoll kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali. Minnaħa tal-Presidenza tal-Bulgarija ħana determinati li nkomplu naħdmu fuq dawn l-oqsma kollha u naqblu illi hemm bżonn li napplikaw approċċ olistiku għal ġestjoni tal-immigrazzjoni ħalli bekk niħdossib kemm id-dimensjoni interna u esterna ta' politika komprensiva tal-immigrazzjoni. F'dan il-kuntest aħna ħankomplu bix-xogħol tagħna u bil-mod il-mod ħanibdew niffukaw fuq l-approċ komprensiv u infassal fuq perjodu itwal ta' żmien u mhux biss fuq il-ħtieġa li rridu neħdu azzjoni ħalli bekk il-flussi migratorji jkunu ikunu nistgħu nagħmlu ġestjoni tagħhom mod effettiv. Apparti minn hekk aħna ma nistgħux nippermettu illi resident li jem ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma residenti b'mod illegali li jibqgħu fit-territorju tagħna, iżda fl-istess ħin irridu niżviluppaw mezzi legali ta' immigrazzjoni kif għanna fil-politika tal-immigrazzjoni. Aħna matul il-Presidenza tal-Bulgarija komplu naħdmu ħafna biex nkunu nistgħu nistabilixxu soluzzjonijiet tajbin u li jistgħu jibqgħu effettivi għal tul ta' żmien illi nħabtu wiċna ma dawn il-problemi illi bħalissa għandhom l-istati membri bħal per l-bidla demografika, dejjem il-fatt li hemm perċentwal ta' anzjani li dejjem qed jikber fil fihdan popolazzjoni Ewropej. Dan jurina wkoll li hemm bżonn li norbtu ma' dawn il-problemi il-ġestjoni tal-immigrazzjoni ħalli naraw ukoll illi il-pajjiżi jkunu jistgħu jkollhom in-nies il-ħaddiema bil-ħiliet li hemm bżonn għas-suq tax-xogħol. Apparti minn hekk importanti illi jintlaħaq bej bejn il-kolleġislaturi fuq ċertu kwistjonijiet li qed joħolqu kontroversja brabta mad-direttiva tal-karta l-blu u aħna ħanamlu minn kollox biex nippruvaw nistabilixxu viżjoni komuni għal mod ta' kif nistgħu intejbu il-viżjoni u d-dera tal-Unjoni Ewropea ħalli naraw kif nistgħu intejbu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea fuq il-livell globali u kif nistgħu noffru kondizzjonijiet anke liċ ċittadini ta' pajjiżi terzi ħalli l-mobilità tagħhom tkun tista' tkun iffaċilitata u naraw li huma jkunux jixtiequ jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. L-użu effettiv tal-istrumenti li għandna bħalissa diġà qegħdin napplikaw bħal ħaddiema staġjonali studenti professjonisti, etc. U dawn il-miżuri għandhom ikomplu jgħinuna niġbdu lejna dawk in-nies li għandhom dawn il-ħiliet li aħna għandna bżonn. Aħna ħadna mpenn li nkomplu bir-riforma tal-sistema komuni tal-azil. U nixtiequ li naħdmu wkoll fuq ir-regolament li jistabilixxi għafas regolatorju minħabba li aħna naħsbu li L-Unjoni Ewropea għandha tkompli iżżomm il-bibin miftuħa għal dawk in-nies li għandhom bżonn il-protezzjoni tagħna u dejjem irridu nqisu d-dinjità tagħhom u drittijiet tagħhom. Fiħdan dan il-qafas komuni aħna rridu nipromovu skemi umanitarji biex ikun nistgħu naċċettaw lil dawk in-nies li għandhom bżonn protezzjoni. Dan kollu għandu jsir fuq bażi volontarja u anka skont il-programmi ta' resettlement nazzjonali. Apparti minnek aħna rridu nizguraw illi l-Unjoni Ewropea dejjem għandha livell ta' sigurtà li qed ikun garantit. Dan dejjem rridu nżommu f'moħħna. Apparti minn hekk irridu naraw kif il-sistemi li kienu adottati fis-sena 2007 illi kienu stabiliti biex jgħinuna nerbu l-problemi li kienet qed iġġib magħha l-immigrazzjoni jekk waslux għal ċertu riżultati speċifiċi bħal eżempju l-mekkaniżmi tal-viża, il-mekkaniżmi ta' sospensjoni kol ta' vizas illi permettew illi jitwaqqaf il-permess illi jidħlu ċittadini li s-soltu ma jkollhomx bżonn viża f'ċertu pajjiż partikolari jekk ikun hemm problemi u anka bis-sistema qed jas aħna għamilna ċertu progress u nistgħu kważi naslu għal konklużjoni ta' din il-ħidma ġifieri rridu nżommu bilanċ bejn l-vjaġġar mingħajr il-bżonn tal-viża kif ukoll sistemi ta' faċilitazzjoni tal-viża ħalli nadattaw is-sistema tal-viża moderna għal problemi li għandna llum. U f'dan il-kontest aħna qed nistennew bil-ħarqan nirċievu l-proposti mingħata tal-Kummissjoni għal iktar armonizzazzjoni tal-politika tal-viża fl-Ewropa. U aħna lesti li naħdmu iktar fuq il-kodiċi tal-viża u anke fuq il- vis il-Visa Information System, fuq dan il-regolament, aħna permezz tal-atti leġislattivi, ħan ipruvaw intejbu kol il-ġestjoni, nżidu l-kontroll u kol anka fuq il-frontieri esterni. Matul il-presidenza tagħna aħna ħanaħdmu iktar fuq il-kontenut tal-kompakt globali tar refuġjati u l-immigrazzjoni. Aħna nafu kemm għandna rwol importanti fiħdan il-Migration Compact rridu komplu nħedġu iktar immigrazzjoni ċirkolari permezz ta' sistemi li jistaw ikunu maħsuba biex itejbu l-integrazzjoni ta' dawn il-ħaddima fis-suq tax-xogħol u anka nippromovu iktar investiment fil-pajjiżi tal-oriġini u fil-pajjiżi ta' transitu. Aħna naħsbu illi rridu nagħtu attenzjoni partikolari wkoll bi għal um, dak li qiegħed jikkawża l-immigrazzjoni. U naħseb li dan kollu jrid jiġri wkoll fil-kuntest tal-Aġenda tal-Iżvilupp Sostenibbli sas-sena 2030. L-approċċ holistiku tal-immigrazzjoni huwa vera importanti u aħna irridu naraw illi naħdmu mal-pajjiżi tal-oriġini ta' transitu għanħa li promovu l-użu tal-istrumenti li għanna dispożizzjoni tagħna ta il-Valletta Action Plan, il-pjantazzjoni tal-Belt Valletta, kif ukoll il- afas ta' sħubijiet f'Ewropew, l-European Partnership Framework. Aħna naħsbu illi fil-fatt dan kollu għandu jtejjeb il-possibilità li aħna jkollna ġestjoni aħjar tal-immigrazzjoni. U dan l-approċ għandu jkun ta' beneficju għall-ekonomija Ewropea u fl-istess ħin għandu jien l-svilupp ta' reġjuni illi huma mill-quta ħażin minħabba il-faqar u bekk nħallu u nippermettu lil nfusna biex naraw eżattament x'qiegħed jikkawża l-migrazzjoni irridu u kol niftħu l-bibin lil dawk il-pajjiżi li l-essi li jikkoperaw iktar mal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu jkollna iktar kapaċità għal-ġestjoni tal-immigrazzjoni kif ukoll għal-ritorn tal-immigranti li huma illegali. Naħseb li l-isforzi tagħna rridu jkunu fukati fuq dawk ir-reġuni li għandhom importanza strateġika l-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk ir-reġuni li minnhom ġejjin l-ikbar flussi ta' immigranti. Dawn il-rotot legali għandhom jiffaċilitaw l-aċċess għall-Unjoni Ewropea u nittamaw illi dan jista' jikkontribwixxi wkoll għal aċċess aħjar għal titjib tas-suq ta' xogħol ukoll. Il-Presidenza tal-Bulgarija tista' tappoġġa kull tip ta' inizjattiva li tista' tikkontribwixxi għal mezz legali ta' kif tassal fl-Unjoni Ewropea bħala alternattiva għal passaġġ illegali illi verament huwa marbut ma' ħafna periklu u problemi. Aħna naħsbu li jekk jirnexxina nistabilixxu dawn il-mezzi legali ta' kif wieħed jista' jasal fl-Ewropa, dan jista' awtomatikament tinaqqas l-immigrazzjoni illegali. U aħna ħanamlu minn kollox biex dan il-an jint Morales li huwa qed jirpreżenta lil During my term on the mandate, Signori matul il-mandat tiegħi li beta minna wissu li għadda, aħna bessibna nsaħħu l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnin tal-immigranti, grupp li ħafna drabi ikunu karatterizzat minn ħafna vulnerabilità u jitqis u wkoll. L-immigrazzjoni ma tistax tkun konsidrata bħala problema. U l-immigranti nfushom laqqas, kultant il-problema hija ikkawżata minn politika u prattiċi minnaħa tal-Istati membri l ta' kif jieħdu sib l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni dejjem eżistiet u dejjem ħatibqa' teżisti bħala fenomenu huwa sempli u xi ħaġa l-iktar naturali għal bniedem illi dak li jkun ifittex sitwazzjoni aħjar għal familja tiegħu. Jew tagħha, ħafna mill-fattur li influenzaw deċiżjoni tal-immigranti dwar meta u fejn jixtiequ jmorru Eh, u hemm ħafna fatturi komuni wkoll li dejjem kienu hemmhekk li kienu qed jimbuttaw li nies biex jitilqu minn pajjiżhom bħal faqar, violenza, diskriminazzjoni. L-immigranti ħafna drabi jmorru f'pajjiżi fejn jistgħu jsibu xogħol aħjar ħalli joffru ġejjieni aħjar l tfal tagħhom. Id-diskussjoni pubblika iżda hija artifiċjali ħafna u dejjem nakkużaw li dawn l-immigranti daqs li kieku ġejjin biex jisirqu x-xogħlijiet tagħna. Si diskussjoni pubblika iżda hija artifiċjali ħafna u dejjem nakkużaw li dawn l-immigranti daqs li kieku ġejjin biex jisirqu x-xogħlijiet tagħna. Dan naturalment jiddependi mill-pajjiż u iżda ħafna drabi jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura, kostruzzjoni, spitalità. Waħda huma jaħsbu li r-riskju tal-esploitazzjoni huwa aħjar milli komplu jgħixu fil-pajjiżi li minnhom ġejjin. L-immigranti ħafna drabi kollhom jagħmlu xogħol diffiċli ħafna fl-ekonomiji tal-Tramuntana. Naħseb dawn iċ-ċaqli demografiku u l-fatt il-popolazzjoni Ewropej, fatt li rridu distinzjoni bejn dawk ir-refuġġjati li jxirqilhom protezzjoni dawk li ma jxirqilhomx ma naħsibx illi huwa diskors xira. L-immigranti kollha għandhom bżonn u jixraqilhom li kollom kanali tajbin siguri u aċċessibbli biex ikollhom kondizzjonijiet tajbin tax-xogħol. L-immigranti kun jixtiequ jitilqu mill-pajjiż tal-oriġini tagħhom u um, il-krizi tal-immigrazzjoni li qed insejħula hekk hija kriżi ta' rida politika. Jekk ħampoġġu restrizzjoni tfoċċaq tal-immigrazzjoni din hija problema u mhix soluzzjoni. Ħsiena ħafna fiċ-ċentri ta' reception u anke proċeduri twal ħafna biex terġa' tissieħeb il-familja kollha flimkien li twassal ħafna tbatija l-immigranti hija xi ħaġa li verament ma tistax twassal l-integrazzjoni aħjar u qed naħlu ħafna riżorsi kemm dak li kien hawn qabli u jiena analizzajna l-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u kemm il-darba esprimejna tħassib fuq l-istqarrija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u anke ftehim mal-Libja minħabba bniedem naħseb illi tista' twassal biex l-Unjoni Ewropea tassumi ċertu responsabilità wkoll għal dan il-ksur. Jiena naħseb illi ħafna minn dan huwa l-istat jistgħu jitpoġġew f'sitwazzjoni diffiċli biex aħna nkunu ehm, nistaw naffaċċawhom permezz ta' preżentazzjoni tal-fatti li intom il koll tistgħu tagħmlu, sinjuri. L-immigrazzjoni tappoġġa l-iżvilupp u l-prosperità. L-immigranti jisimezz ehm, tattaxi aħna rridu nifaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom u l-kontribuzzjoni li jistgħu jagħtu l-iżvilupp u naqsu il-rappreżentazzjoni li jkollna politika tal-migrazzjoni li tkun immexxija tajba ħalli bekk nifaċilitaw il-mobilità tal-immigranti u niprov aqdam il-ġdid tal-familja viza għall-irtirar residenti, viza ta' xogħol ukoll bil-kontrolli ta' dokumenti jew inkella jużaw is-servizzi ta' dawn it-traffikanti tal-bniedem li ħafna drabi ma jkollhomx alternattiva oħra ħlief dan. Aħna nafu li huma jippreferu jħallsu ammont raġonevoli lill-uffiċjal tal-viża milli ibatu taħt id-dejn il-traffikanti u eh, jixtiequ li jkollhom soluzzjonijiet regolari tal-mobilità aħjarek milli jibdew vjaġġ li jista' jkun perikolus u ta' għal-jom u għal-familji tagħhom huma jibbużati. Jiena naħseb illi il-lan illi aħna ikonna tmexxija ħjar tal-mobilità hija biex aħna nkun nistgħu innaqsu l-ammont tal-immigranti illegali. L-istati għandhom jarfu jindirizzaw dak li fil-faħiliet speċjalizzati fis-setturi ekonomiċi li m'hemmx biżjed ħaddiema fuq livell lokali biex jimlew dan il-vojt fis-suq tax-xogħol, u allura għandna nipprovdulhom mod aċċessibbli, regolari u sigur biex huma jkun jistgħu jimlew dawn il-qasijiet fis-suq tax-xogħol tagħna ħalli nagħti limita is-seta ta' dawn il-gruppi ta' traffikanti li nippermettu li n-nies ikunu jistgħu jifittxu xogħol fis-swieq regolari tax xogħol tista' tippreżenta opportunitajiet kemm għal dawk li jħadmu kif ukoll għal ħaddiema stess illi nneħħu programmi ta' ħaddiema tempoġġjati u l-provizjoni u kol ta' viżas umanitarji, din hija xi ħaġa li verament hija importanti flimkien ma' mekanizmi li huma meħtieġa resettlement għall-opportunitajiet ta' resettlement. Madwar id-dinja jek naraw dan kollu illi fil-fat kien qassem tajjeb, aħna naħsbu li dan jista' jwassal għal resettlement aħjar u dan jista' inaqqas issu ta', ta traffikanti kif ukoll Is l-ispejjeż tal-status tal-refuġjati u l-proċess illi jwassal biex nistabilixxu jekk persuna tixraq għaliex tissejjaħ refuġjat jew le. Kif għedtilkom qabel is-swieq illegali tax-xogħol huma kalamita għal dawn għal dawn l-immigranti illegali u qegħdin iservu biex ikun hemm iktar esploitazzjoni Però diffiċli naqsu dawn is-swieq bot sinifikanti, speċjalment fil-qasam tal-kostruzzjoni, bidja, ospitalità sajt u industri tal-estrazzjoni minħabba li l-konsumaturi kontenti b'dak bis-sitwazzjoni u l-politiċi huma indifferenti u m'hemmx ukoll immigranti li qegħdin jilmentaw minħabba li jibżgħu li jitkeċċew jew jitpoġġew f'xi ċentru ta' detenzjoni. U dan jista' jwassal ukoll għall esploitazzjoni tal dawn il-ħaddiema u rridu nagħtuhom iktar seta' aħna l dawn l-immigranti sabiex jiddefendu d-drittijiet tagħhom. Proċeduri ta' regolarizzazzjoni proattiva tista' tkun disponibbli sabiex ngħinu l-immigranti illi jaħdmu mod regolari ħalli jkunu integrati fis-soċjetà tal-pajjiżi fejn jiddeċidu li jmorru jaħdmu. Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Gonzales Morales, issa qabel ma ngħaddu għall-aħħar mistiedna li ħad titkellem li ħad tagħti diskors tal-għodu għandi avviż ta' xejn stramp. Xi ħadd minnkom ħalla ċurket fil- eh, fil-restrooms jekk xaħat minnkom tilef dan il-ċurket għafżawna ħalli natulkom l-ura miex ċajta di veru jiet għandi dan il-ċurket mux ħankompla kommenta fuq dan naqavis eh, surreali dan tajjeb mela kollegi Naf li hawn ħafna eh, membri parlamentari li għandhom esperjenza huma personalment fejn titħol l-integrazzjoni u il-kellima li jmiss ħa tifoka fuq dan b'mod partikolari hija għandha esperjenza fuq din il-kwistjoni hija sindku Fatma Shahin dana xtaqt nsemmiħa lix għal dawk minnkom li ma marrux f'Gaziantep fit-Turkija Dik il-provinċja fl-2016 ġiet innominata għal Premju Nobel tal-Paċi għaliex kellha rwol biex għenet ir refugġati Sirjani. Inna tilqa daqs 50,000 ir refugġat fi żmien qasir ħafna. Biex nagħtikom ftit perspettiva dak huwa id-doppju tal-numru tan-nies li l-Unjoni Ewropea eh, irrisestemat eh, f'dawn l-aħħar snin. Jiġifieri għanda esperienza kbita tan nies li l-Unjoni Ewropea eh, irrisistemat eh, f'dawn l-aħħar snin. Jiġifieri għanda esperienza kbira f'kif tista' tintegra refuġġjat. U allura bi pjaċir tiegħi nistieden li Sinjura Saħin tkellimna dwar l-esperjenza tagħha għandha 10 minuti jekk jogħġbok. Nadilek il-kelma. Grazzi, President, Sur eh, Kommissarju, Sur Rapporter, membri ta' dan il-Komitat, Sinjuri, kif qal is-Sur President, dina ser tkun ġurnata importanti, għawek għanna diskussjoni importanti. Għan nitkellmu fuq il-modell ta' Gaziantep kif uh, wieħed jaffaċċa dina il- il-fluss ta' migranti. Jina għanna miex suġġerimenti dwar kif nistaw namlu ġestjoni tal-migranti bliset mod effiċenti u fl-iqsar żmien possibbli. Grazzi ħafna tal-li tajtuni din l-opportunità illi nitkellem għawek. Għan introduċi il-belt ta' Gaziantep. Din il-belt hija membru tal-network tal-UNESCO tal-ibliet kreattivi hija belt li għandha ehm, sfond storiku u gastronomiku u jiena is ta' dik il-belt. Ili sintku anzi, mill-2011 lawn dejjem ħadimna ħafna biex naraw illi dawn it-tip ta' atroċitajiet ma jirġawx jiġru u provajna noħorġu b'soluzzjoni umanitarja għal kriżi li bdiet fl-2011. It-Turkija adottat politika ta' bibil miftuħa. Għamilna seba snin nippruvaw natu daqatit lill-pajjiżi ġirin tagħna u lill-ħbib tagħna. Kif qal il-President, Gaziantep ħadet piż kbir fuq spalleja, dan ta' raħmi ċifri Kitqabbel numru ta' eh, rifugġati illi l-għajna aħna ma' numru ta' rifugġati illi laqat l-Ewropa tindunaw kemm kellna piż kbir fuqna. prova nispiega x'tip ta' politika migratorja adottajna biex nipruvaw intaffu dan il-piż. Il-bliet illi irċevew l-ola numru ta' immigranti rajtuhom fuq il-mappa. U importanti ħafna li kunem ġestjoni tajba tal-budget. Għamilna ftejm mal-Unjoni Ewropea u importanti ħafna l-Unjoni Ewropea iżżomm mal-wedit li għamlet. Aħna qed nistennew u l-Unjoni Ewropea eh, tirilaxxa dawk il-fondi iċ-ċifri il weditna. Jekk eh, irid ikun hemm ġestjoni biex ikun hemm ġestjoni sostenibbli, iż-żewġ partijiet iridu jżommu mal-impenni illi ħadu fosthom l-impenni finanzjari. Issa, x'għamlet il-belt ta' Gaziantep mill-2011 law. Jiena fl-imoddi kont anka ministru tal-familja u l-affarijiet għandhom xaqsmu ma' nisa kont diġa naħdem fil-kamp tal-ġustizja u drittijiet tal-bniedem. U għalek, Grazzi għall-esperjenza li kelli bħala Ministru fassalt pjan ta' emerġenza meta faqqet il-kriżi ta' refugġati. Il-motto tagħna kien il-koesistenza li najxu flimkien, naħdmu flimkien, nistudjaw flimkien. L-autoritajiet municipali ma jikontrollawx l-iskejjel imma wara il-krizi li faqet il-municipalità ta' Gaziantep kellha bżonn tiftaħ skejjel għar-refuġġati. Kieku ma minnekx aktarx konna nitilfu ġenerazzjoni sħiħa aktarx it-tfal migranti kienu jispiċċaw taħt idejn l-organizzazzjonijiet terroristiċi bħad Daesh. Il-municipalità għalhekk fetħet din l-iskola u ilha finanzjal dawn l-aħħar ħames snin. Ftaħna wkoll ċentru għar-refuġġati huwa ċentru fejn namlu riċerka u nippruvaw nifmu il-ħtiġijiet tar-refuġġati. Nippruvaw ukoll nlaqgħu flimkien il-bżonnijiet tar-refuġġati ma' dawk tas-soċjetà tagħna. L-għana ħari taċ-ċentru huwa illi niskuraw li refuġġati jintegraw ma' ċittad ma' qiegħda ta' ċittadini ta' Gaziantep. Barra minn hekk stidinna wkoll in-nisa u it-tfal Sirjani biex jattendu korsijiet pubbliċi organizzati mill municipalita Kiku ma integrajniex dawk in-nies, kiku eh, konna nkunu qed nisiraw il-żerrija tat-terrorizmu tal-vjolenza. Allura, meta adottajna din il-politika fuq livell municipali, dejjem ħadna approċċ integrat. Tana kien importanti li xserva bħala pedament tal-ħidma li għamilna zit il-qoddim. Kanna bżon illi l-dawn il-refugġati natuhom is-seta anka minn lat umanitarju. Id-drittijiet tan-nisa, tat-tfal u tal-persuni b'disabilità wkoll kienu importanti ħafna lina u kif tafu dawn huma wkoll prinċip eh, prinċipji fundamentali tal-Nazzjonijiet Uniti. It-tfal dejjem huma tfal, jitwildu fejn jitwildu. It-tfal li jitwildu fl-Azja jew fil-Vant Nofsani huma l-istess bħat-tfal Torok jew dawk li jitwildu fl-Ewropa u kien żommu dawn f'moħħna nkunu nistgħu naffaċċaw il-kriżi aħjar. U allura aħna ftaħna skejjel, ftaħna kindergartens għal dawn it-tfal Immaġinaw daqsxejn nofs il-popolazzjoni ta' Brasil, ta' ta' Brussel, bħalissa l-istess ammont jgħat jiġi ospitat f'dawn iċ-ċentri u għalhekk hemm bżonn appoġġ f'dak li hija servizzi tas-saħħa, ta' edukazzjoni tat-trasport, eccetera. Naturalment għad għandna problemi relatati mal-akkoljenza, il-prezz tal-kirjiet huwa għoli, hemm problemi ta' infrastruttura u għatanna problemi relatati mal edukazzjoni wkoll. Meta l-ħadd sindku jiena kien hemm 107,000 il-tifel u tifla taħt l-età ta' 18-il sena u kien hemm 3,000 minnhom biss illi kienu jmorru l-iskola. Imma mbagħad wara illi ħdimna għal erba' snin Ir-rata ta' tfal illi imorru l-iskola żdiedet minn 3,000 tifel u tifla għal 67,000, iġifiri rata ta' 90 fil-mija. Kieku dawn it-tfal kienu f'pajjiżhom fis-Sirja, ir-rata kienet tkun ta' 80% ġifiri għanna l-ħakna ċifra saħan sitra ola dik ta' 90%. Importanti ħafna li sidna din ir-rata ta' dawn it-tfal, ta' kemm it-tfal imorru skola, għaliex wara kollox dawn it-tfal huma il-futur. Imbagħad dwar il-qat aħna bdejna sistema illi jisima Open Quota System hija sistema illi tintegra lil dawn il-refuġati fis suq tax-xogħol mingħajr ma jkun hemm ma ssir ħsara lil min iħaddem. Issa ħan nitkentejn ukoll dwar ir-risorsi tal-ilma. Għandna proġett issa illi fih ser eh, nibnu 120 km ta' pajbijiet tal-ilma. Meta tlesta l-proġett inkunu ħloqna 120 km ta' pajbijiet. Allura, dan il-modell qed nindeskrivilkom huwa l-modell ta' Gaziantep. Biex dan il-proġett eh, eh, biex dan il-proġett seħ fil-realtà kellna nerġgħu nibnu il-belt minn ġdid biex ngħidlek anka biex nassiguraw illi il-negozjanti tagħna jibqa' jkollhom negozju kellna bżonn nagħmlu ristruttar sħiħ fil-belt. Il-migrazzjoni huwa riżultat f'Ġarablus u Ferbab rajna illi jekk inti lin-nies toffrilhom is-sigurtà u ma jkunu lesti li jmorru lura f'pajjiżhom minnu fih f'din il-belt tal-aħħar li semmejt ħroqna zona sikura għall-migranti Allura l-popolazzjoni hemmhekk stiedet minn 3,000 ruħ għal 50,000 ruħ fi żmien qasir. Jekk tridu tagħmlu ġestjoni tajba tal-migranti fl-Ewropa, tridu toħolqu żoni sikuri f'pajjiż dawn il-migranti stess. L-Ewropa dinja tal-punent in ġenerali m'għandix tqis immigrazzjoni bħala peace finanzjarju, anzi għandha tiffoka fuq id-dimensjoni umanitarja ta' dan il-fenomenu u għandha tiffoka fuq li toħloq zoni siguri fis sirja stess sabiex dawn l-immigranti imorru lura f'pajjiżhom. Fuq dak huwa bażat il-mudell ta' Gaziantep. Naħseb li Turkija hija mudell tajjeb għall-Ewropa. It-Turkija zammet ma' responsabilità tagħha u uh, edha tirrispetta il ftajim li kien hemm bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu nistgħu nikkontrollaw il fruntieri tagħna imma nixtiequ li l-Unjoni Ewropea wkoll tagħmel l-almu tagħha. Jekk il-mezzi legali tal-migrazzjoni ikunu illegali, hemmhekk hemm problema. L-Unjoni Ewropea ndassaħħaħ il-metodi illegali u għandha tara li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, l-Unjoni Ewropea ma tistax taċċetta biss dawk l-immigranti illi ħajġibu benefiċċju ekonomiku jew soċjali lis soċjetà Ewropea, dawk li għandhom liżed ħelijiet li huma liżed edukati, hemm ukoll nies oħrajn, anzjani, eh, pereżempju, illi wkoll għandhom bżonn x'imkien fejn joqogħdu, jekk niddiskriminaw kontra dawk in-nies, fl-aħħar mill-aħħar noħorġu tal-lifa li nistgħu nkun qegħdin nerġgħu inkatru t-terrorizmu. Bekk, emżon eh, soluzzjoniet sostenibli, emżon li naraw daċxin rida politika ħata tal-Unjoni Ewropea biex insibu soluzzjoni globali għal din il-problema. Jiena xtaqt naqsam ma'kom dan il-modell illi nħadnu aħna fil-belt ta' Gaziantep u xtaqt nfakkarkom fil drittijiet ta' tfal, tan-nisa, tal-anzjani, tal-persuni b'disabiltajiet il-modell ta' Gaziantep huwa wieħed tajjeb u li nemmen li għandkom Grazzi ħafna tal-li smajtuni. Grazzi ħafna li s-sintku xaħin naf li kieku stajt kellet tagħha Għanda 10 minuti jekk jogħġbok. Nadilek il-kelma. Grazzi, President, Sur Kommissarju, Sur rapporter, membri ta' dan il-komitat, sinjuri, kif għal is-sur president, dina ser tkun ġurnata importanti, għawek għanna diskussjoni importanti. Għan nitkellmu fuq il-modell ta' Gaziantep kif eh, wieħed jaffaċċa dina eh, il-fluss ta' migranti. Jina ħanna miex suġġerimenti dwar kif nistgħu nagħmlu ġestjoni tal-migranti bliżet mod effiċenti u fl-iqsar żmien possibbli. Grazzi ħafna tal-li tajtuni din l-opportunità illi nitkellem hawnhekk. Għan introduċi il-belt ta' Gaziantep. Din il-belt hija membru tal-netwerk tal-UNESCO tal-ibliet kreattivi hija belt li għanda ehm, sfond storiku u gastronomiku u jiena is-sindku ta' dik il-belt. ili sintku anzi, mill-2011 lawn dejjem ħadimna ħafna biex naraw li dawn it-tip ta' atroċitajiet ma jerġawx jiġru u provajna noħorġu b'soluzzjoni umanitarja għal kriżi li bdiet fl-2011. It-Turkija adottat politika ta' bibil miftuħa. Għamilna seba snin nippruvaw natu daqatit lill-pajjiżi ġirin tagħna u lill-ħbib tagħna. Kif qal il-President, Gaziantep eh, ħadet piż kbir fuq spalleja dala taraħ miċ-ċifri qabbel numru ta' eh, rifugġati illi l-għajna aħna ma' numru ta' rifugġati illi laqat l-Ewropa tindunaw kemm kellna piż kbir fuqna ħaniprofa nispjega x'tip ta' politika migratorja adottajna biex nippruvaw intaffu dan il-pis. Il-bliet li irċevew l-ola numru ta' immigranti rajtu għam fuq il-mappa. U importanti ħafna li kunem ġestjoni tajba tal-budget. Għamilna ftejm mal-Unjoni Ewropea u importanti ħafna l-Unjoni Ewropea iżżomm mal-wedit li għamlet. Aħna qed nistennew li l-Unjoni Ewropea eh, tirilaxxa dawk il-fondi iċ-ċifri illi weditna. Jekk eh, irid ikun hemm ġestjoni biex ikun hemm ġestjoni sostenibbli, insewġ partijiet irid jżommu mal-impenni illi ħadu fosthom l-impenni finanzjari. Issa, x'għamlet il-belt ta' Gaziantep mill-2011 law Jina fl-imoddi kont anka ministru tal-familja u l-affarijiet għandhom xaqsmu ma' nisa kont diġa naħdem fil-kamp tal-ġustizja u drittijiet tal-bniedem. U għalek, grazzi għall-esperienza li kelli bħala ministru, fassalt pjan ta' emerġenza meta faqqet il-krizi ta' refugġati. Il-motto tagħna kien il-koesistenza li najxu flimkien, naħdmu flimkien, nistudjaw flimkien, l autoritajt municipali ma jikontrollawx l-iskejjel imma wara il-kriżi li faqet il-municipalità ta' Gaziantep kellha bżonn tiftaħ skejjel għal refuġġati Kieku ma minnekx aktarx konna nitilfu ġenerazzjoni sħiħa aktarx it-tfal migranti kienu jispiċċaw taħt idejn l-organizzazzjonijiet terroristiċi bħad Daesh. Il-municipalità għalek fetħet din l-iskola u ilha t dawn l-axar ħames snin. Ftaħna u koll ċentru għal-refugġati u ċentru fejn namlu riċerka u nipruvaw nifmu il-ħtiġijiet tar refugġati Nipruvaw u koll nlaqaw fl-imkien il-bżonnijiet tar refugġati ma dawk tas-soċjetà tagħna. L-ana ħari taċ-ċentru huwa illi niskuraw illi refuġġati jintegraw ma' ċittad ma' pjeta ta' ċittadini ta' Gaziantep. Barra minn hekk stedinna wkoll in-nisa u it-tfal Sirjani biex jattendu korsijiet pubbliċi organizzati mill-municipalità. Kiku ma integrajniex dawk in-nies, kiku eh, konna nkunu qed niziraw il serrija tat-terrorizmu tal-vjolenza. Allura meta adottajna din il-politika fuq livell municipali, dejjem ħadna approċ integrat. Tana kien importanti li xserva bħala pedament tal-ħidma li għamilna zet il-qoddim. Kanna bżon illi lil dawn ir-refuġjati natuhom is-seta mill anka minn lat umanitarju. Id-drittijiet tan-nisa, tat-tfal u tal-persuni b'disabilità wkoll kienu importanti ħafna lina u kif tafu dawn huma wkoll ehm, prinċipji fundamentali tal-Nazzjonijiet Uniti. It-tfal dejjem huma tfal, jitwildu fejn jitwildu. It-tfal li jitwildu fl-Azja jew fil-Vant Nofsani huma l-istess patfall torok jew dawk li jitwildu fl-Ewropa u kien żommu dawn f'moħħna nkunu nistgħu naffaċċaw il-kriżi aħjar. U allura aħna ftaħna skejjel, ftaħna kindergartens għal dawn it-tfal. Immaġinaw daqsxejn nofs il-popolazzjoni ta' Brasil, ta' ta' Brussell, bħalissa l-istess ammont ta' nies qiegħed jiġi ospitat f'dawn iċ-ċentri u għalhekk hemm bżonn appoġġ f'dak li hija servizzi tas-saħħa, ta' edukazzjoni tat-trasport, etc. Naturalment għad għandna problemi relatati mal-akkoljenza il-prezz tal-kirjiet huwa qoli, hemm problemi ta' infrastruttura, u għandna problemi relatati mal edukazzjoni wkoll. Meta l-ħadd sindku jiena kien hemm 107,000 il-tifel u tifla taħt l-età ta' 18-il sena u kien hemm 3000 minnhom biss illi kienu jmorru l-iskola. Imma mbagħad wara illi ħdimna għal erba' snin, ir-rata ta' tfal illi imorru l-iskola żdiedet minn 3000 tifel u tifla għal 67,000, ġifiri rata ta' 90 fil-mija. Kieku dawn it-tfal kienu f'pajjiżhom fis-Sirja, ir-rata kienet tkun ta' 80% ġviri għanna l-ħakna ċifra saħan sitra ola dik ta' 90%. Importanti ħafna li sidna din ir-rata ta' dawn it-tfal, ta' kemm it-tfal imorru skola, għaliex wara kollox dawn it-tfal huma il-futur. Imbagħad dwar il-qat aħna bdejna sistema illi jisima Open Quota System hija sistema illi tintegra lil dawn il-refuġati fis-suq tax-xogħol mingħajr ma jkun hemm ma ssir ħsara lil min iħaddem. Issa ħnitkemtejn ukoll dwar ir-risorsi tal-ilma. Għandna proġett issa illi fiħser nibnu 120 km ta' pajbijiet tal-ilma. Meta jtlesta l-proġett inkunu ħloqna 120 km ta' pajbijiet. Allura, dan il-modell qed indeskrivilkom huwa l-modell ta' Gaziantep. Biex dan il-proġett eh, eh, biex dan il-proġett seħ fil-realtà kellna nerġgħu nibnu il-belt minn ġdid biex ngħidlek. Anka biex nassiguraw illi il-negozjanti tagħna jibqa' jkollhom negozju kellna bżonn nagħmlu ristruttar sħiħ fil-belt. Il-migrazzjoni huwa riżultat Ġarablus u Ferbab rajna illi jekk inti l-nies toffrilhom is-sigurtà u ma jkunu lesti li jmorru lura f'pajjiżhom minnu fih. F'din il-belt tal-aħħar li semmejt ħroqna żona sikura għall-migranti Allura l-popolazzjoni hemmhekk stiedet minn 3,000 ruħ għal 50,000 ruħ fi żmien qasir. Jekk tridu tagħmlu ġestjoni tajba tal-migranti fl-Ewropa, tridu toħol u żoni sikuri f'pajjiż dawn il-migranti stess. L-Ewropa dinja tal-punent in ġenerali m'għandix tqis immigrazzjoni bħala pis finanzjarju, anzi għandha tiffoka fuq id-dimensjoni umanitarja ta' dan il-fenomenu u għandha tiffoka fuq li toħloq żoni siguri fis-Sirja stess sabiex dawn l-immigranti imorru lura f'pajjiżhom. Fuq dak huwa bażat il-mudell ta' Gaziantep. Naħseb illi Turkija hija mudell tajjeb għall ewropa it-Turkija żammet ma' responsabilità tagħha u eh, edha tirrispetta il-ftehim li kien hemm bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu nistgħu nikkontrollaw il-frontieri tagħna imma nixtiequ li l-Unjoni Ewropea wkoll tagħmel l-almu tagħha Jekk il-mezzi legali tal-migrazzjoni ikunu illegali, hemmhekk hemm problema. L-Unjoni Ewropea għandha saħħaħ il-metodi illegali u għandha tara li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, l-Unjoni Ewropea ma tistax taċċetta biss dawk l-immigranti illi ħajġibu benefiċċju ekonomiku jew soċjali lis soċjetà Ewropea, dawk li għandhom li ħelijiet li huma li edukati, Hemm ukoll nies oħrajn anzjani, eh, pereżempju, illi wkoll għandhom bżonn x'imkien fejn joqogħdu, jekk niddiskriminaw kontra dawk in-nies, fl-aħħar mill-aħħar noħorġu tal-lifa li nistgħu nkun qegħdin nerġgħu inkatru terrorizmu. Bekk, hemm bżonn eh, soluzzjonijiet sostenibbli, hemm bżonn li naraw daqsxejn rida politika min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex insibu soluzzjoni globali għal din il-problema. Jiena xtaqt naqsam maqom dan il-modell illi nħadnu aħna fil-belt ta' Gaziantep u xtaqt nfakkarkom fil drittijiet ta' tfal, tan-nisa, tal-anzjani, tal-persuni b'diżabiltajiet. Il-modell ta' Gaziantep huwa wieħed tajjeb u li nemmenjetkom jadkom is-segwu. Grazzi ħafna tal-li smajtuni. Grazzi ħafna li s sintku xaħin fil-li Kiku stajt kellek iżiet affarijiet żid, nirringrazzjak issa aħna nixtieq ukoll nisimgħu l-esperjenzi min-naħa tal-membri mill-Parlamenti Nazzjonali li qegħdin magħna hawnhekk illum. Grazzi mill-ġdid ta' dik il-preżentazzjoni. Issa kollegi, ħandur fuqkom, nirringrazzjakom tal-paċenzja li Mela, l-ewwel kollega hija Sinjura Danaj mill PPE eh, tal-Ungerija, is-Sinjura Monika Danaj mill-Ungerija. Għana dilkom il-kelma għal mas membri tal-Komitat, kollegi. Fisam il-Gvern tal-Ungerija jina nistanajtek aħna affiċi tal-pajjiż. It-talba tiegħi lilkom hija din għandkom iżommu f'moħħkom illi l-Ungerija sabet eh, soluzzjonijiet differenti. Bidu kunem distinzjoni ċara fejn huma refuġati għandna obbligi legali, imma fejn tfla migranti hemmhekk storja oħra. Jiena nirringrazzja lir-rapporter ta' Nazzjonijiet Uniti Il-Sinjura Sintku tkellmet fuq Gaziantep, jiena mort eh, Gaziantep u nixtieq nifraħlek tal-ħidma eh, tajba li suppost kien hemm bżonn, ma rajniex il-burden sharing, il-sistema ta' relokazzjoni ma ħadmitx. E, kienet l-Ungarija li żjed li webset ras sejra kontra l-obbligi tagħha f'dak li huma il-ftejmiet ta' riammissjoni jew inkella il-ftejmiet oħra li kienet ta' migranti u refuġjati. Nafu li m'hemmx gwardjani assisa tal-kosta fil-Libja li hemm huma gruppi militari u Peress li aħna m'għandniex mezzi u metodi legali qegħdin inkomplu nkattru n negozju ta' kontrabandisti u ta' traffikanti u allura ejja niffukaw fuq li noħolqu metodi zil ma jkunx hemm dewmin. Issa, għandi mistoqsija lil kollegi mill-parlamenti nazzjonali, dawk speċjalment li ġejjin minn pajjiżi fejn hemm eh, sistema tal-investituri jew inkella tal-Golden Visa. Jekk huma Tana fuq terminu twil. Eh, mhux qed jindirizzaw il-problema demografika li għandna fl-Ewropa, imma fl-istess ħin jamlu jagħmlu qegħdin jagħtu eh, Golden Visa, Golden Visas l ċertu migranti illi ħafna minnhom fil-verità irridu jiġu fl-Ewropa biex jaraw kif Golden Visa, Golden Visas l ċertu migranti illi ħafna minnhom fil-verità iridu jiġu fl-Ewropa biex jaraw kif l-attivitajiet kriminali tagħhom. Issa, ħanisimgħu is-Sur Toledano minn Spanja. Jekk jogħġbu, l-odwa tajba, grazzi ħafna. Jiena ma naqbilx mas Sur Gonzales eh, għal xu qal li qegħdin qudiem problema biex diżastrużi jkun qed jaħarbu mill-vjolenza jew inkella għaliex ikun hemm iċ-ċans li f'pajjiżhom stess jinqatlu il vjaċ li għamlu biex jaslu fl-Ewropa jew eh, fl-emisferju ta' tramuntana, dak huwa dak huwa l-veru periklu għaliex huwa hemm problema wkoll fid-destinazzjoni tagħhom għaliex ħafna drabi s-soċjetà tagħna mentalment u soċjalment ma tkunx ippreparata għal fluss daqstant kbir flus ta' nies illi jixtiequ itejbu il-kondizzjonijiet tajin tagħhom u għalhekk aħna fis tkun ibbażata fuq is-solidarjetà bejn l-istati membri. Stati membri illi iridu jaffaċċaw din il-problema u li jridu sibu soluzzjoni solidari għal eh, din il-kriżi. Fil-fema tagħna importanti illi niffukaw fuq azzjoni ta' dawn il-migranti hawnhekk fl-Ewropa. U għalhekk Jien għandi tama illi l-xogħol li qed isir fl-Unjoni Ewropea jħalli eh, riżultat pożittiv u iwassal biex ikonna immigrazzjoni iżjed regolari u iżjed integrazzjoni. Grazzi ħafna, President. Il-problemi li għanna bħalissa huma riżultat tal-immigrazzjoni fl-2015 li u li l-Unjoni Ewropea ma kienx lesta, ma kienx preparata għal dan il-fenomenu. Mux ser noqgħod nikkommenta fuq ir-reazzjonijiet tal kanċilliera Ġermanis jew l-azzjonijiet tal-President tal-Kommissjoni li mhux dejjem ħa l-aħjar azzjoni. Iżda kuntent li wara sentejn fl-Unjoni Ewropea bilna li rridu neliminaw l-eliminazzjoni, rridu neliminaw il- wasla illegali ta' dawn l-immigranti u li għandu kollox isir b'mod legali. Unka fil-qasam ta' ċittadinanza, l-Istati membri huma sovrani. L-Istati membri għandhom iċ-ċittadini, mhux l-Unjoni Ewropea għandha ċittadini tagħha, u l-Istati membri għandhom il-politika soċjal u ekonomika tagħhom huma l-istati membri li jieħdu ħsieb l-immigranti l-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal f'dan il-proċess u tirrispetta id drittijiet tal-istati membri li jagħmlu deċiżjonijiet tagħhom f'dan il-qasam. L-istati membri wkoll jistgħu jgħidu kemm huma kapaċi jaċċettaw immigranti dawn l-inġiniera soċjali kollha li għandna fil-Kummissjoni fl-Unjoni Ewropea u anke fil-Nazzjonijiet Uniti timponux dawn il-kwoti fuq l-Istati membri. Dawn huma affarijiet li mhumiex aċċettabbli għaċ-ċittadini tagħna. Iridu nirrispettaw ukoll l-opinjonijiet ta' ċittadini għaliex huma dawk li aħna nirrappreżentaw meta naħdmu fil-politika Ewropea u tal-Istati Membri grazzi tassew Barbara Spinelli għall-Italja issa, membru parlamentari Ewropea. Il-politiki fuq livell anke nazzjonali. Nirringrazzja wkoll is-Sindku ta' Gaziantep għas suġġerimenti li jagħmel fuq l-integrazzjoni dan l-Sindku ta' Gaziantep nixtieq eh, nrestaq mistoqsija fuq u orenni. forsi fl-ekonomija illegali na eh, xinu pozizjoni ta'kom, grazzi. Grazzi tassew, issa. Grazzi tassew. President mill-2015 għaddew tliet snin. Nistaw niddiskutu għal dejjem u qatt ma nsibu soluzzjoni. Hawn inkoerenza fl-Unjoni Ewropea għandna problema ta' demografija, popolazzjoni li qed tixxieħ u għalhekk ħaddiema li dejjem jonqsu. Hemm ukoll tentattivi biex jintlaqgħu dawn in-nies. Iżda bl-iskuża tal-insigurtà tal-nuqqas ta' sigurtà aħna qed nilħqgħu dawn l-immigranti li ġejjin minn pajjiżi li huma f'diffikultà mux dejjem nilqaw dawn in-nies, naqbel li dawn il-problemi għadhom jeżistu, għadhom qed isseħħu. U jiena bħala resident f'Lesbos, ġifiri n-snin naħdem fuq din il-kustjoni l-immigrazzjoni f'pajjiżi din il-gżira ila għaddejja snin Għalhekk l-akkoljenza ta' dawn il immigranti hija xi ħaġa li ħna inna nagħmlu għal snin fl-isbos u u din hija l-alternattiva li semmet il sindku ta' Gaziantep li nirrifjutaw li natu din il-possibilità din hija xi ħaġa li tbeżżani. Kif qalet ukoll is-sindku ta' Gaziantep, iċ-ċentru ta' akkoljenza, iċ-ċentri għat-tfal ukoll Nixtieq nikkonkludi b'eżempju. Tifel saqsini imma għalfejn qed jiġu dawn l-immigranti. U jien qed aħna nilqaw l-nies li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom għax jinsab punt illi verament irid ikun imwessa, ħna ma naħniex favuri li fil-definizjoni ta' familja u kol ħna illi jentom tablu minn kollox biex il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea jkun iktar siguri u iktar effettivi, qed nieħdu gostu nil-għaw il-fatt li għandna dan il-pjan għalli bekk ux għabazi tal-istatus tal refugġati u l-istatus tal-azjetta dawk li qed ifittxu l-azil. Fuq l-aċċess għas-suq ta' xogħol aħna għandna ħafna esperjenza għandna 450 elf barrani li qegħdin jaħdmu f'pajjiżna bħala ħaddiema jew bħala riċerkaturi, studenti u ħafna minnhom membru li jrid jiddeċiedi min għandu jkun min għandu jipparteċipa fis soq tax-xogħol u min le. Fuq ir-risistemizzazzjoni hemm 60 miljun ruħ illi qegħdin li għandhom bżonn nistaw nitkellmu dwar din is-sistema li tapplika għall aktar persuni dajfa bħat-tfal u e, dawk li qegħdin f'kampijiet ta' refuġati f'ma jistgħux ikollhom kura tas-saħħa. Dak li ġara fl-2000 u mistiet flus bżejjed saħħa li għamlu dawn affarijiet iżda ħallejna lil dawk li huma l-iktar dajfa bħal nisa u tfal ħallejnijom fej kienu. Is-soluzzjoni għalhekk mhijiex eh, u lajnuna l-iżvilupp u investiment. Rridu inwessaw is-suq tagħna dawn il-pajjiżi għaliex il-politika ekonomika tagħna ħafna drabi twassal għal faqar f'dawn il-pajjiżi għax is-swieq tagħna huma magħluqa u mhumiex aċċessibbli. Nitkellmu dwar evalwazzjoni evalwazzjoni individwali u mhux migrazzjoni tal-massa. Grazzi l-aħħar kellim Jan Skopek mir-Repubblika Ċeka. Slovo, bih takaj htjel chtěl zdůraznit eh, při te naši diskuzi, že je třeba... Grazzi tassew, grazzi tal-mikrofonu. Jiena nixtieq nisħaq illi rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-migranti illegali u li inħajru ħaddiema bċertu ħilliet lejn pajjiżna. Dawn huma żewġ suġġetti kompletament differenti u nizbaljaw jekk inħaltu dawn l-affarijiet flimkien. Għax ma nkella ma nsibux soluzzjoni li taħdem Repubblika Ċeka tixtieq tiffoka fuq il-kawżi tal-migrazzjoni u mhux il-konsegwenzi. Għalhekk il-politika tar-ritorn u tal-ammissjoni għandha tkun iktar effettiva u niġġieldu kontra il- traffikar tal-bnedmin. Is-sistema tal-azil għandha tkun ibbażata fuq konsens għaliex jekk ninforzaw dawn ir-regoli se nkomplu biss inwassaw din il-kriżi Il-Parlament ċek dal-aħħar adotta din il-ġizlazzjoni u qed jirrifjuta dawn is-sistemi ta' relokazzjoni. Il-Stati membri għandhom ikunu responsabbli għal dawn id-deċiżjonijiet u aħna ser niżguraw illi jekk ikun hemm bidliet fil-politika tal-azil fuq livell Ewropew aħna ser ninfasizzaw fuq il-prinċipju ta' unanimità u niżguraw illi s-sistemi kollha tal-azil ma jiġux abbużati. Issa il fid-diskors tal-bidu rajt li din dan ser jinbidel f'migrazzjoni illegali minħabba dawn il-miżuri amministrattivi. Din m'għandix tkun soluzzjoni u li nindirizzaw il-popolazzjoni qed tixjih permess tal-migrazzjoni minn pajjiżi oħra hija l-aħjar eh, alternattiva. Din ma naħsibx li hija problema kbira daqskemm qed tiġi deskritta Meta nara ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fil-Stati Membri fil-Stati Membri li huma li waqfu l-Unjoni Ewropea l-sitwazzjoni mhix daqshekk eh, imwera. Grazzi tassew qed eh, il-President għal dawn il-mistidna li taw il-kontribut tagħhom. Dan is-suġġett huwa wieħed diffiċli u sensittiv Fuq l-integrazzjoni, ma naħsibx li possibbli li l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Kummissjoni iċaqilqu l-pozizjoni tagħhom fuq l-integrazzjoni. Din hija pożizzjoni fejn neħtieġu illi il-reġuni l-awtoritajiet lokali ikunu parteċipi u fuq il-kwistjoni tal-alternattivi legali m'għandniex wisq files fuq dan diġa għanna dawn id-diffikultajiet u għanna problema fuq kem qed iktar teħtazzjoni fuq dan is-settur li tkun hemm iktar partecipazzjoni mill l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi tal-kommenti tagħkom. Nittama li wkoll smajtu l-opinjoni tal membri parlamentari Ewropej fuq dan. Nixtieq mod partikolari nirringrazzja lil mistiedna li tkellmu llum Felipe Gonzales Morales il mistiden mill-presidenza Bulgara li se jkollu sitt xhur diffiċli ma importanti ħafna u nawgurawlhom naf illi għamlu eh, ħafna xolta tħejji għal dawn is sitxuni nirringrazzja u koll il dawk il-kollegi għal dak li diġa għamlu u dak illi se jisir fis-sitxur li ġejjin. Nirringrazzjakom u nirringrazzja u koll is-sindku għal ħidma kollha li għamlet. U eh, l-eżempji li tatna ta' integrazzjoni tajba, grazzi tas-sew u grazzi tal-eżempji li tajtna fuq eh, integrazzjoni Grazzi kollegi! impossibbli li kollok diskussjoni daqstan dettaljata fuq dawn kwistjonijiet sensittivi f'qasir żmien. Iżda importanti li jkun hemm interazzjoni bejn l-MEPs, bejn l-esperti u l-membri tal-Parlament Nazzjonali. Il-fatt li qed nagħmlu ħillum naħseb li hija xi ħaġa importanti. Ngħaddu mal-ewwel għat-tieni sessjoni. Ringrazza l-kollegi u l-kellima nittama li tistgħu tibqgħu ma' sessjoni li jmiss. Il-President Signora Intveld. Eh, il-President jiġi interrott. Ah, sorry, um, do, do you, uh, was there a question that you wanted to? Xtaq tamel, xtaq twiġab mistoqsija? Iva, jek joġbok. Jek joġbok jek tisar marajs, l-istibtku. Il- kollega għamet mistoqsija fuq il-xol ta' ta' tfal. Jena, dan semmejtu fil-presentazzjoni tiegħi. Jekk ma jittieħdux il-miżuri ta' protezzjoni xirqa, mela x-xogħol ta' tfal, it-ħaddim ta' tfal tiġi xi ħaġa inevitabbli. Il-miżuri li aħna ħadna kienu illi li it-tfal inżommuhom fl-iskejjel sal ta' 18 sena. U għalhekk issa għandna 70% ta' tfal taħt l 18 sena li qed imorru l-iskola. Aħna għandna politika ta' bibir miftuħa fil-Turkija jekk l-Unjoni tilħaq l-obligi tagħha u tħallas il-flus dovuti nistgħu niftħu skejjel ġodda, klassijiet ġodda u niżguraw li iktar tfal jistgħu jibbenefikaw minn dan il-miżuri ta' protezzjoni. Għalhekk minflok ma nilmentaw u kunu parti mill-problema jew nkunu parti mis-soluzzjoni. Il-motto tagħna huwa li ma nottallerawx li it-tfal jaħdmu. Irridu nintegraw l-tfal kollha fis-sistema edukattiva. Sur Marajs, Iva, tqajmu numru ta' kwestjonijiet eh, matul id-diskussjoni jekk hemm xi affarijiet li tixtiequ tweġbuhom. Jekk tixtiequ li l-mistejda tagħna jwieġbu xi mistoqsijiet li għandkom ikkuntattjawhom un nsab ċert li tistgħu tirċievu eh, tweġiba. Is-sessjoni li jmiss suppost kienet ser tiġi mmexxija minn eh, Sophie Indveld, iżda sfortunatament fl-aħħar minuta ma setax ta' tattendi. Għalhekk se jkollkom teħdu paċenzja eh, u ser nifqa' hawnhekk jiena. Ser inkompli nippresedi għal ftit iktar minuti imbagħad se jkollna l-Viċi President tal-Kumitat Libe għal ħedma tagħha għal-għajnuna ta' li u dan il-Kumitat. Ma sar nibda b'din is-sessjoni li jmiss billi nistilan il-panel il-ġdid. Għalhekk jekk joġobkom jekk nista' nagħmlu dan mingħajr kemm jista' jkun, grazzi tal-paċenzja tagħkom. La darba jkollna l-panel hawnhekk, nkun nista' nibda bl-introduzzjoni tiegħi. Grazzi tal-paċenzja tagħkom. So, colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin again. I know some... Kollegi, jekk ġafkom ħudu postkom nafli forsi għaw minn minnkom għandu bżon eh, ta' pawza qasira. Emmagna magna tal-kafe barra. Ma ma nafx kemm eh, se tkun ta' għajnuna li biex nkunu nistgħu nibdew. Jekk ġafkom ħudu postkom mal kemm jista' jkun. want to make a start, so if... Aziz kollegi, nishti nibdew. Jekk hemm xi ħadd barra, kollegi hemm barra jisolbuhom jidħlu għax ħanibdew. Jekk jaġobkom. Se nkun qed ngħaddi l-mikrofonu lis sinjura Galli li hija Vici viċi President tal-Kumitat Libe, Sinjura Invelt li kienet se tmexxi din is-sessjoni kellha problemi urġenti personali u għalek sen komplijena. Kollegi, sessjoni li jmiss tirrigwarda l-alternativi legali għal protezzjoni internazzjonali. U ta' pjaċira li għalin il-qakom għal din il-parti ta' dan is Rajna kif dawk li għandhom bżon ta' protezzjoni internazzjonali kellhom jiriskjaw ħajjithom biex isibu kien il-koll niftakru ritratti ta' dajes fil-Mediterran, fil-Gżejjer tal-Ġew, Lampedusa, il-rotot tal-Mediterran ċentrali, ritratti tal-adulti u tat-tfal minnkom kontu involuti f'dawn l-affarijiet u dinja xi ħaġa li hija ta' importanza kbira lina fl-Unjoni Ewropea. Nafu li għandna wkoll il-kwistjoni tal-traffikanti kontrabandisti għal din il-kussjoni diffiċli. Ma naħsbux li ħansolvu l-problemi kollha llum, iżda din l-interazzjoni bejn l-MEPs u l-Membri tal-Parlament Nazzjonali hija waħda importanti ħafna u aħna ser niżguraw li nkomplu dan il-kuntatt fuq din biex nindirizzaw kwistjonijiet ta' relokazzjoni u r-sistematizzazzjoni ma' ħafna minn dawn l-affarijiet issa saru kontroversjali. Il-kwestjoni ta' solidarjetà u koll hija importanti ħafna. Għalhekk, nista' nibqa' sejjer fuq din il-kwestjoni. Palista għaddej ħafna xogħol fil-Parlament Ewropew u għalhekk taħt il-Presidenza Bulgara aktar minn 40% tal-leġislazzjoni kollha li qed tiġi diskussa f'din il-Presidenza tirrigwarda dan is-settur. Ħafna minna taqa taħt is-sistema komunas ta' ħafna leġislazzjoni għaliex ħafna leġislazzjoni ma ikkonkludejniex u ma implementajniex jew ma kienx hemm irrida politika biex naħdmu fuqha. Għalhekk ninsabu f'din is-sitwazzjoni u ma sibx hemm għalfejn infakkarkom bħala membri parlamentari nazzjonali x'inhi l-kriżi li eh, xi esperti. L-ewwel nixtieq nagħti l-mikrofonu lil Peter O'Sullivan li huwa uffiċjal tar-risistemazzjoni fil-Buro tal-Kummissarju Oli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġġjati għall-Ewropa. Peter, grazzi tal Mana għatmana, ser natik il-mikrofonu. Resettlement. U naħseb li nistaw narfu illi talba għal xi 25,000 post nittamaw illi ikun hemm eh, possibil ta' nilqu din it-talba. Kien hemm il-massimu wkoll ta' kol kienu impoġġija fil-sistema ta' resettlement fuq livell globali u daw kienu numri rekord fil-kontest tal-20 sena li għaddiet fis-sena 2016 kien hemm ukoll dikjerazzjoni ta' New York li kienet adottata għall-immigrazzjoni u r-refuġjati u aħna nrajna li din id-dikjerazzjoni verament nitna f'dan din id-dikjerazzjoni għal-mod ta' kif aħna nanfaslu l-politika għal-ġejjini. Sfortunatament, mill-perspettiva ta' resettlement dan il elf persuna fl-Istati Uniti, ġifiri aħna rnajna il-postijiet eh, naqsu l-ħtiġijiet muxet ikunu sodisfatti ġifiri aħna edin eh, u koll xinu ma l-prioritajiet ta' resettlement tal din is-sena l-ġdida dan jinkludi u koll iż-żona tal-Mediterran ċentrali, diġa għamilna referenza Ewropa u u postijiet iktar siguri. Hemm talba ta' 40,000 post ġdid għal resettlement illi għan eh, Nigeria Burkina Faso, etc. Aħna nafu il-xinu ma' kondizjoni diffiċli ħafna illi huma qegħdin jaffaċċaw fil-27,000 eh, persuna anzi kienu eh, evakwati u 162 persuna kienu li ikonna l-konferma illi dan se jisir illum brabta ma talba għal dawn l erbajn il-settlement u nafu li hemm ħafna talbiet ukoll brabta mal-ħtiġijiet li għedin joħorġu mill-Libja bħala nessa dikrazzjoni ta' New York aħna għanna qed jaħdem ma' dawn il-pajjiżi dan huwa bażi ta' kooperazzjoni u sim ta' responsabilta' U naħseb illi dan jgħat jitqis li jista' jkun ta' vantaġġ. 580,000 persuna li għandhom bżonn ir-resettlement u uh, jiena lesta lesta mis-Sirja minħabba raġunijiet ovvji u kien hemm ħafna popolazzjoni toħra minn pajjiżi oħrajn li kellhom bżonn ikunu resettled Eh, u kol postijiet lil dawk li mux neċessarjament ġejjin mis sirja Issa kif għattilkom aħna konna edin naraw li ma l-imsiħba tana u anka l-Unjon Ewropea tat kontribuzzjoni tajba u importanti ħafna li tamaw illi dan l-isforz ħajut kompla kompleti aħna għanna ħafna iktar ħedġa biex nkunu qed ħedġu l kulħadd biex ikunu iktar innovattivi ħalli nsibu soluzzjoni toħrajn ġifri aħna rajn tnaqqis tal-opportunitajiet ta' resettlement ġifiri nitolbu l-istati membri kollha sabiex eh, jappoġġaw l-xurxin dawn l-istati membri biex neħu dawn tiġijiet tal-resettlement. Grazzi. Tajib, mela ħan ispjegalkom issa kif eh, proċedu għanna messaċ għassir bil-video u eh, ħat titkellem fuq kif ir-regoli ħajkunu applikati fl-Unjoni Ewropea. Ħajkonna mbagħad tliet membri mill-Parlamenti Nazzjonali li se titkel se jitkellmu fuq kif eh, il-sistemi edin jikunu adattati għanna l-Marietta Karamalli mill-Assembleja Nazjonali Franċiża, Nikolaus Paras Kevupulos mill-Parlament Greku Simon Pozitti li kien membru tal-Parlament Ewropew li jissew membru tal-Parlament Malti. Natik merba u għek Simon nidner Ġeneral. Mela, nibdew b'dan il-video minnaħat ta' Signorina Moreno Lex li hija professur mill-Università ta' Londra. Issa, matul dan il-video ħajkun hemm is-Sinjura Kingegar li ħatkun edha tmexxi din il-laqa li it-tnejn li aħna fil-fatt din eh, nibdlu lis-Sinjura Intfeld. Grazzi ħafna l sinjura Galilli ħatejni biex imexxi din il-laqa mela ħanismaw issa il-video minnaħa tas-Sinjura Moreno Lax. Thank you for having me here today, if virtually, to address the role of visas for legal avenues.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 realize that options become obligations when non-derogable rights are at stake, such as discussion uh, during the debate. Thank you very much. Thank you. Hi, reprezentawna taqsira asira għal mezzi legali ta' migrazzjoni li qegħdin jistabilixxu fuq livell nazzjonali. Nisimaw l-ewwel Grazzi ħafna, Sinjura President, l-ewwel nil-għalfat il-Komitat Libet jatina dill-opportunità biex ikonna diskussjoni fuq ċertu aspetti tal-politika tal-immigrazzjoni, kwistjonijiet illi forsi ma tantx ingħataw attenzjoni minħabba illi aħna konnessjoni fl-istess ħin tal-situazzjoni ta' emerġenza u inħarsu lejn il-pjanijiet medium term u long term u kolħalli n-organizzanti ninfakru li situazzjoni fil-Libja edaturi turi illi id-distinzjoni bejn immigrant ekonomiku u immigrant li għandu id-dritt tal-azil, ma tantx għadha relevanti minħabba li għana sitwazzjonijiet traġiċi llum il-ġurnata li qegħdin nesperjenzaw u ċertu nies ma jistgħux su wkoll is-sitwazzjoni fil-pajjiżi tal-oriġini rridu naraw għalfejn għandna problemi biex nifmu illi l-migrazzjoni hija xi ħaġa ta' kompetenza imħalta naħseb li l-Istati membri femu il-bżon li konna approċċ iktar integrat fil-kontest tal-frontieri. Eh, politika tal-immigrazzjoni, rizorsi illi kienu aġġornati u koll ma kienux eh, xirqa naħseb jina, allura naħseb li mhuwiex realistiku illi li tolbu li jkun hemm ċaqlaq ħieles mingħajr ma nitkellmu fuq l-aspirazzjonijiet tan-nisa u l-irġiel li kontribwixxew azzjoni ta' din l-ekonomija globali. Nixtieq li nifukaw ukoll fuq l-esperjenza tagħna u nfakrukom ukoll li aħna nistaw kif aħna nistaw insibu soluzzjoni għal flus ta' immigranti illi esperjenzajna fis-sena 2015 u 2016. Naħseb li dan kol nazzjonali fuq livell Ewropew. Hemm bżonn ta' żewġ tipi ta' mekkaniżmi differenti li għandhom ikunu żviluppati biex nippruvaw noħolqu kien hemm 2500 post li kienu approvati f'Lulju f'Lulju u 80% kas u jippruvaw iwiġbu għal din it-talba 34,000 post biss kienu provduti għal resettlement ġifiri għanna bżon internazzjonali U il-regolament impost mill-Kummissjoni Ewropea tista' tkun idea tajba bħala parti mill-pakket tal-eżil li għadna negozjaw ġifieri hemm aħna għandna bosta affarijiet li rridu naqblu dwarhom, jiġifieri rridu norganizzaw il-ġestjoni tal- eh, dawk li qed l-azil. Tadattant rridu naraw il-pajjiżi kif qed jieħdu ħsieb il-bidla demografika u kif qed jorganizzaw ir-wi komplessità tal-flussi migratorji jiena naħseb illi nistgħu nipproponu għafas komuni għal ċertu forum ta' konom, ta' migrazzjoni ekonomika u vant nafsani aħna ħajkonna zerħu kol fut kabbir ekonomiku u naraw l-prinċipju demokratiċi jiena naħseb li dan jista' jippermettilna illi il-kollegi mill l-pajjiżi ġirien ikun. Grazzi ħafna ta' din l-istadina. ta' solidarjetà hija appoġġjata minn bosta pajjiżi oħrajn jenfasizzaw fuq l-importanza ta' affarijiet nazzjonali ta' l-immigrazzjoni li dejjem kien identifikat ma' snin u kol. L-Europa trid issib soluzzjoni għal dawk li ġejjin huwa garantit dejjem skont ir-rispett għal kriterji li huma stabiliti. Imbagħad fuq ir risestimazzjoni illi għal popolazzjoni illi mhux qed ċanijiet din jitużi mill-21 ta' Marzu 2016 kien hemm ftehim ma Turkija u għalhekk il-kundizzjonijiet imbidlu iżni jirrigwarda lil dawk l-istati membri illi għadhom ma laħqux il-kwota li suppost laħqu. Importanti illi programm ġdid għal risestimazzjoni ta' 50.000 migrant mill-Afrika. Is-sigurta ovvjament irrid ikollna biżejjed informazzjoni min-naħa tal-immigrant. Din is-sistema tista' tgħin qed ingħaqad flimkien familji ta' dawn immigranti li huwa rikonoxxut mill-Kummissjoni anke mill- mill-ċentru tal-akkoljenza iżda hemm kopertura parzjali jew sħiħa għal dawk li m'għamlux talba dejjem jingħataw il-kura bażika imbagħad hemm ukoll il-taħriġ u edukazzjoni importanti l-itfal għal pajjiżi oħra dan huwa fundamentali. Sfortunatament hemm stati membri li għadhom qegħdin iżommu riservi fuq kif nistgħu natwaw din il-politika. Iżda, kull politika komuni teħtieġ xi forma ta' kompromess. Iżda dan juri solidar